votazzjoni f'nofsinhar. Issa għalhekk ħanaddi mal-ewwel għal rapport li jmiss hawnhekk għandna rapport ta' Sir Philippe Givin l-impatt tar-riklamar fuq l-imġiba tal-konsumaturi. Intom tafu li l-proċedura għal dan id-dibattitu għalhekk wara l-intervent tar-rapporter Sir ikonna KHDI, proċedura KHDI, u ħankun aktar flessibli minn flok minuta ħannati minuta u nofs li kull kellim. Pero xorta waħda wara minuta u nofs jena ser nħdilkom il-mikrofonu. Mela, nisimaw l-sur ġivan għal erba minuti jek joġbu. Sur President, eżis kollegi, Mela għalfejn għana rapport fuq ir-reklamar. Dan għaliex ir-reklamar jista' jkun l-aħjar u l-ar ħaġa. Tista' jkun eh, intrużiv, wasal messaġġ ħażin, abbużiv. U fl-ar mill-aħħar ma jaqdix l-inizjattiva u l-aspettativa tal-ċittadini. Però r-raklamar huwa eh, strument tajjeb għal eh, għall-ekonomija u r-reklamar huwa xi ħaġa li tgħin il-konsumaturi meta dan isir b'mod adegwat biex ikunu jistgħu jipparagonaw, jista' jistimula l-kompetittività wkoll. Xfri reklamar minn ħaġa ġdida u għalfejn għandu jkollna test ġdid. Diġanna dokumenti differenti fuq dan il-punt, però da importanti għaliex xir riklamar li għanna l huwa differenti minn kif kien fil-passat. Reċentament jiena rajt taqsira Amerikana mid-29 ta' Novembru u f'ġurnata l-kummerċ online kien iktar minn biljun dollaru pala profit, pala tħul anzi, u ġifri kien hemm ħafna kummerċ li qed jiżdied online. Waħda mir-raġunijiet għal dan ir-rapport u fil-fatt li it-test li jirregola ir-reklamar ta' sikwit huwa inadegwat għal dak li aħna qed naraw li żviluppa eh, f'dawn l-aħħar snin xi drabi huwa intrużiv, ikollu impatt fuq il-ħajja privata. U ta' sikwit ir reklamar inkludi wkoll element ġdid li mhux qed jiġi trattat mill-test u dan u li jista' jkun sta' jkun sforzat per eżempju fil-website, Facebook hemm strument li għadu ma ġiex regolat u fil-fatt Dan ser jinvolvi gruppi ta' nies li jitkellmu dwar ċertu eh, ħsarat li hemm ċertu prodotti. Allura, il-riklamar tal-passat madux ir riklamar li għanna l-lum. U l-lum, il-reklamar tal-lum juża metodi li aħna ma kellniex fil-passat, imġibiet u koll li mumiex adegwati li anki jaqraw l-email ta'kom. E-mail privat jista' jiġi moqri u dawn jagħmlu ħalqanijiet ta' riklamar. Allura kollegi, rridu naħsbu dwar affarijiet valuri bażiċi, rispett lej il-ħajja privata, dawk l-iktar vulnerabbli, tfal. Aħna nafu li tfal huma l-aktar nies vulnerabbli huma soġġetti għal riklamar ta' mġiba, jimmiraw l mġiba tagħhom u tfal ma jifmux li dan it-tip ta' riklamar mhuwiex eh, daqshekk dirett mux qiegħed hemm għal xejn, qiegħed jimmira l-xewqat tagħhom u l-adulti forsi jifmu riklam, imma tifel jew tifla probabbli ma jisalx semmek, u allura għandna eh, mezzi ġodda, sfidat ġodda, eh, sfidi ekonomiċi wkoll u fl-aħħar mill-aħħar ninsabu f'ih dibattitu politiku. Skont ċertu professjonisti din il-kwistjoni diġaġi ġiet solvuta xi professjonisti jgħidulna li xi fl-aħħar mill-aħħar il-konsumaturi huma mwissija. Hemm politika dettaljata fuq il-konfidenzjalità f'ċertu siti elettronika, però eh, dawn il-politik konf ta' konfidenzjalità xi drabi qas biss jinqraw, ċittadini qas jaqrawhom jew diffiċli wieħed jaqrawhom. Allura dejjem naslu l-istess kwistjoni. ti tkun irid tkun ġust, irid ikun li rispetta l-nies, il-ħajja privata, konsumaturi m'għandhomx jiġu abbużati, mirati mingħajr ma jkunu jafu, l-konsumaturi u n-nies għandhom ikunu jafu dwar dan. Sur President, nixtieq għanna għandna bżonn l-ewwel nett irridu riklamar adegwat, ġust, jirrispetta u effettiv. Jirrispetta l-ħajja privata wkoll Prof l-istess waqt importanti li iċ-ċittadini u konsumaturi għandhom ikunu aktar konxi u m'għandhomx ikunu manipolati, għandhom ikunu informati b'mod aħjar u jifmu aħjar il-kapacità tagħhom dan u rapport u nittama li intom tirvutaw favuri ħeżis kollegi. Mod wiesa. Grazzi ħafna Sir Jove. Issa ħafna kollegi illi jixtiequ jitkellmu fil kgdi Mussa naċċetta aktar kellima fil-lista. Ħanaddi il-mikrofonu li tmin persuni li talbu il-kelma. Is-Sinjura Ruta fal-ewwel. Grazzi ħafna. Jina nilqa dan ir-rapport l-impatt eh, tal-reklamar fuq il-konsumatur, pero ma jsemmix il-lob tal-azzard. Nixti eh, nfakkarkom li l-lob tal-azzard fuq l-internet huwa aċċessibbli għal kulħadd Anka għal kem ċertu stati membri jiprojbixxu xorta dan huwa aċċessibbli irridu għalhekk nifukaw fuq il-prevenzjoni u il-fatt illi il-persuni jistgħu jiġu evvizzjati għal dan il-lob tal-azzar għalhekk nistgħu niprojbixxu il-reklamar li jimmira lejn il-żgħażagħ. Eh, aħna rridu Eh, naraw li daw ma jiġux esposti eh, għal dan palma namlu fil-rigward ta' l-alkohol. Problema oħra huwa hija illi hemm ħafna gazinos li huma viċin tal-iskejjel u għalhekk irridu niprojbixxu il-lob tal-azzart għax huwa fl-interess eh, fl-interess pubbliku. Is-Sur Papadopoulos għandu l-mikrofonu. Is-Sinjur Anzi Papadopoulou. Jina nirgrazzja rapporter ta' dan ir-rapport dwar l-impatt tal-reklamar fuq l-imġiba tal-konsumaturi jisħaq fuq il-problemi tal-leġiżlazzjoni e, e, l-implementazzjoni tal-leġiżlazzjoni u anka tar regolamenti fir rigward tar reklamar immirat lejn iż-żaża. Anka l-ħolqien ta' stereotypes illi jinħolqu permezz tal-reklamar. Jiena kont drafts person mill-Kumitat tal kustjonijiet ta' Nisa u nixtieq nirringrazzja l rapporter tal-li laqa ħafna mill-idejat tagħna, eh, speċjalment fil-rigward tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel biex nassikuraw illi aħna naħdmu fl-imkien biex nġildu kontra il-reklamar ingannus u illi ma jurix rispett lej dinjità tal-bniedem il-reklamar u xi ħaġa li nħarsu lejha anke b'mod pożittiv fis-soċjetà jekk jirrispettaw id-dinjità tal-sessi. Grazie ħafna. Il-kellim li jmiss. Grazie ħafna. Jina nixtieq nitkellem dwar l-aħħar uh, inċis tal-paragrafu 25 li ħana u li jitnaħam il rapport Dan l-inċis jgħid illi jgħid illi meta search engines ikollhom il reklamar Iġifiri meta xaħat per eżempju jdaħħal il-kelma eh, u din il-kelma tkun brand name, din għandha titlob l-autorizzazzjoni ta' mini min għandu dan il-brand name, pero għawnek għet imorru kontra il-liġi. Emma uh, eh, kategoriji differenti illi Iġifiri, jekk xaħat irrit jirreklama u per eżempju jirrit juża l-kelma golf, għawnek għedin nejdu illi ħajkonna bżon il-Volkswagen irrit autorizza Hemm miljuni ta' trademarks fl-Unjoni Ewropea. Pereżempju, uh, per eżempju, jekk wieħed irid jirriklama u juża l-kelma silver ħajkun hemm ħafna illi għandhom uh, tiġa din il-kelma. Allura din taffetwa ħafna li search engines fl-Europa ħatoqtol ir-reklamar leġittimu u għalek e, nixti li l-kollegi votaw kontra dan il-paragrafu. Ďakujem za slovo, vážený pán predseda. Grazie ħafna. Nixtieq ngħid li huwa tajjeb li fil-Parlament Ewropew qed nitkellmu Eh, dwar eh, il-reklamar ingannus specialment fil-rigward ta' eh, modi ġodda ta' komunikazzjoni li tawna aktar spazju għal reklamar pero dan il-modi ġodda ta' waslu u koll għall-abbuż ta' persuni vulnerabli permezz l reklamar Il-regolament regolament regolamentazzjoni ta' reklamar fuq l-internet għanda e, issir e, u irridu nifukaw fuq analisi tal-xejriet attwali u nippruvaw nillimitaw dawk il-proċeduri illi edin eh, fil-fat naqsu mill-privatezza ta' tfal tal u tal-familji u jissaw ikunu ħsara għal-familji infusom. Grazie ħafna, s-sur ċekki di jessandu l-mikrofonu. Grazie ħafna, President, Signori, l-għanet, nishtiq, nirringrazzja l-rapporter tal-rapport jew. Inħoss li dan huwa suġġett importanti ħafna li qed nitkellmu fuq llum bħalissa. Sfortunatament sar il-ħin u fil-rapport eh, jisemma li tfal huma l-aktar vulnerabli anka żgħażagħ huma vulnerabli. Għax jista' jkun li ma jkollhomx biżejjed rida soda u jistgħu jiġu immanipulati. manipulati Hawnhekk mhux qed nitkellmu dwar biss reklamar uh, aggressiv u ingannus imma uh, reklamar anka ieħor eh, eh, illi jista' jkun uh, sfurzat um, kull tip ta' reklamar għandu jitneħħa mill-programmi ta' tfal forsi jiena nixtieq eh, għandi nsemmi wkoll li mhux it-television u l-radju ma eh, il-periklu ma huwa l-internet għax hemmhekk ir-reklamar huwa aggressiv u jista' jkun hemm kumpaniji li mhumiex qegħdin jirrispettaw id-data personali, anzi jużaw għadi biex jitlu fil-isfera personali tal-individwi. Din għandha tiġi fil-fatt projbita. Jiena inħoss li għandu jkun hemm aktar eh, eh, xogħol minnaħa tal-Unjoni Ewropea f'dan ir-rigward grazzi ħafna. Il-Sinjura Kummissa għandha l-mikrofonu, grazzi. Grazzi, jiena naqbel mal din il-proposta fuq l-impatt tal-ikramar fuq il-imġiba tal-konsumatur eh, ir-rapport ta' Surġeven. U jiena Iva nara fl-importanza ta' reklamar mhux biss għall-ekonomija ma' suq internu kollu għall-konsumaturi. Jiena naħseb li huwa importanti ħafna li nagħmlu xi ħaġa u nneħħu il-konsekwenzi negattivi li xi riklami jistgħu joħolqu eh, f'dan ir-rigward. Jiena napprezza l-analiżi tal-rapporter eh, b'referenza għal qafas leġislattiv u ekstra leġislattiv kif ukoll għal l-impatti li għandhom xaqsmu ma' dan. Dawn waslu u dan għandhom jaslu wkoll għal livell adegwat ta' urbanizzazzjoni. Aħna rridu nifukaw fuq l izlealta ġifri li jekk ikun hemm xi ingan jew xi imġiba illegali. Il-proposta wkoll toffri soluzzjoni adegwata għal din il-problema ta' riċerka eh, li jkun hemm bilanċ tajjeb dwar eh, ħtiġiet bejn ħidġiġiet u il-libertà ta' taħdit eh, għal konservatur jena nixtieq nerġa' nifraħ ir-rapporter. Gracias, senjora Komi, Tiene la palabra l-Senjor Mikolasik. Mm, Is-sur Mikolaski għandu l-mikrofonu issa. Grazie ħafna, Sur President. Hemm ħafna tipi ta' reklamar illi anka għandhom xaqsmu mal-teknoloġija tal-komunikazzjoni Dan huwa fenomenu fis-soċjetà illi qed iwassal għall abbuż anke tal-fiduċja tal-konsumaturi u bżonn ta' protezzjoni tal-konsumatur li għandha bżonn għall-inqas qafas legali minimu. Jiena ringrazzja ir-rapporter tal-rapporti u tal-semma wkoll il-gruppi vulnerabbli bħal tfal u zazaha jiena pala tabib nkun favur eh, ta' dan irridu aħna naraw li ma jkonix reklamar ingannus illi fih il-konsumatur eh, ikun ingannat għax minn għalih illi l-affarijiet huma ibbażati fuq fatti xjentifiċi jiena kontra u kol dawk il-prassi li attakkaw l-spazju personali tal-ċittadini għal skopijiet kummerċjali, per eżempju bil-qari tal-emails. Eh, il-privatezza il privatezza tal individu għanda tiġi irrispettata. Grazzi ħafna ħannalqu bis-Sur Kelly. Grazzi ħafna President. U diffiċli għet ikun ċert dwar dan, specialment meta nevalwaw l-influenza tal-reklamar fuq l-imġiba ta' ċittadini. il-kumpaniji privati jonfqu miljuni ta' flus bir-reklamar anka permezz tal-sponsorships. Ħafna drabi però hemm dilemma fl-evalwazzjoni ta' dan għax minnaħa hemm pereżempju min jgħid li biex twaqqaf l-alkoliżmu titwaqqaf ir-reklamar. Um, għanna bżon ta' analisi indipendenti fuq livell tal-Unjoni Ewropea minar biex anzi biex nistabilixxu x'inhu huwa tajjeb, x'inhu ħażin, x'inhu ta' benefiċċju x'mhuwiex. U mbagħad inkunu nistgħu nagħmlu regolamenti adattati. Jekk ma nagħmlux hekk, Eh, ħajkonna rizultati riżultati illi ma jkunux ċari għax ikunu qed joħorġu ħafna drabi minn nies stess eh, illi jkollhom interess eh, fil-uġġed. Grazzi ħafna l sur Kelly nalqu dan id-dibattitu permezz tal-diskors tal-kummissarju Sulħan illi ħajrispondi għal dak li intqal u għal dak li għal ir rapporter Grazzi, President, fissem il-Komissjoni b'mod partikolari. E, fisem il-Vice President Resident nix ringrazja l rapporter għal dan il-rapport e, li huwa importanti ħafna xandu aspetti e, u l-enin tal-reklamar u l-impattijaw biex naraw kif laħjar nindirizzaw dan il-Kummissjoni għamlet ħafna konsultazzjoni fuq id-data protection fl-2009 u fl-2010. Il-konsultazzjoni uro illi il-leġizlazzjoni illi għanna palissa huwa valida, però għanna bżon approċ koerenti għal protezzjoni ta' data għall unjoni Ewropea u anka li lin mill-Unjoni Ewropea għalhekk fl-4 ta' Novembru l-Kummissjoni adottat komunikazzjoni dwar approċ komprensiv dwar id-data protection fl-Unjoni Ewropea. Ir-reklamar għandu ħafna benefiċċji ċittadini għax jippermettilhom li jkollhom aċċess servizzi ħafna mill-techniques eh, li jintużaw ma jinvolux ma jinvolvux trekking u mumiex ta' tħassib. Nelly Cruz għaltinna li għanna bżon għafas għal reklamar li għet isir fuq l-internet ibbażat fuq trasparenza fuq forma adattata u fuq kemm huwa user friendly u kemm wieħed jista' jinfurza il-Kummissjoni ħa tagħmel monitoraġġ biex tevalwa jekk hemmx bżonn aktar azzjoni ta' regolamentazzjoni fir-rigward tal-emails u l-konfidenzjalità tal- komunikazzjoni il-telecoms adottat is-sena l-oħra, ir-riforma fit telecoms saħħet il-regoli tal-privatezza u l-istati membri ġew mitluba illi jaraw illi l-autoritajiet kompetenti għandhom ir-regoli li jistaw jinforzaw f'dan ir-rigward l-istati membri sa għandhom sa Mejju tal-2011 biex jagħmlu trasposizzjoni ta' din il-direttiva tal- kummerċ ġust. Il-Kummissjoni tqis li differenzi li jeżistu eh, eh, tqis li huma marġinali u illi hemm livell ta' armonizzazzjoni għaddat qed tingħata wkoll flessibilità lill istati membri f'dan ir-rigward. Waħda mill-inizjattivi li ħadet il-Kommissjoni biex tassikura li kunem armonizzazzjoni effettiva. Nassikuraw li hemm l-istess regoli u dawn huma interpretati u implementati bl-istess mod fl-istati membri differenti. Aħna ħankomplu Eh, naġġornaw dan id-dokument biex inqisu l-iżviluppi ġodda et eh, u kol nizviluppaw database fuq il-ġurisprudenza u il-leġizlazzjoni biex ikunem applikazzjoni uniformi ta' direttiva fl-istati membri. importanti illi meta konsumatur qed jaġixxi fisem eh, kummerċant dan ikun ċar fil-blogs li jkunu qegħdin jinkidbu għax dan din hija tip ta' reklamar moħbi. Fir-rigward ta' opinjonijiet dawn ma jikkwalifikawx bħala reklamar il-leġizlazzjoni tar-reklamar eh, muwix mhuwiex eh, ma jitħolx il kustjoni Tivan da salvagwardja fir-rigward ta' persuni vulnerabli. il-rapport fuq l-applikazzjoni ta', ta din direttiva tal-Unfair Commercial Practices Ah, tibni tibni u kol fuq l-esperienzi tal-istati membri fir rigward tar reklamar u l-impatt tagħhom fuq it-tfal. Signor Komissarju, kon la intervenzjon del, del Senjor. Grazzi, grazzi. Issa bek nistgħu nagħlqu dan id debattitu u dak il-punt fuq l agenda u il-bot se jsir għada fil-nofsija. Għalek